F'dan il-proċess serraħna fuq lajnuna umanitarja u da u l-ħaddima tal-lajnuna umanitarja u naħna nishtiq nuru ġieħ, natu ġieħ l-dawk li kienu għedin jirriskjaw ħajjitom biex jgħinu l-popolazzjoni ta' Haiti. Aħna u kollet innappoġġaw il-Kummissarju Peebalgs billi naqdu il-lajnuna fl-imkien ma l-izvilup u parti mill-allokolament tal-IDF ser jinataw għal bini mill-ġdid ta' djar kif ukoll għajnuna umanitarja. U barra minnek nixtieq nisħa li aħna konna din nħarsu lejn is-sitwazzjoni fajti mod komprensiv sabiex bekk aħna nkunu nistgħu ngħinu lil nies li jinsabu vittmi u li jinsabu eh, fi bżonn ta' għajnuna ta' sabiex aħna nkunu nistgħu nassistuhom u natuhom ħajja mill-ġdid. Grazie minn ġdid, issa nagħti l-kelma lis-Sur P-Bugs. Membri onorevoli, aħna wkoll qegħdin nkomplu fuq ir-rikostruzzjoni u pala l-Unjoni Ewropea aħna diġà ħadna l-impen ta' 600 miljun euro mill 19 biljun li wedejna f'New York. Aħna wkoll tajna 300 330 miljun euro bħala Unjoni Ewropea, bħala Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Fih dan l-impenni tal-Unjoni Ewropea aħna wedena madwar 460 miljun euro. Konsidrejna li dan ser inżiduh għal 522 miljun euro. Aħna u kol diġa impen tajna 327 miljon euro. Progress u programmi għadhom għaddejjin biex jkunu jistaw wieġbu għal lanijiet li konna fissajna u anki biex inkomplu nifinanzjaw l envelops li konna wedna. Aħna ovvjament rridu nil lanijiet tagħna. fl-2010 aħna wkoll diġà tajna madwar 74 miljun euro rridu wkoll nqisu s-sitwazzjoni fajiti. Ksibna riżultati pjuttost tajbin. Wieħed ukoll irid jifhem li s-sitwazzjoni li diġà kienet diffiċli ħafna qabel it-terremot saret verament ta' diffikultà wara li seħ it-terremot u aktar komplessa wara minħabba l-urgan Thomas, l-epidemija ta' kolera u l-instabilità politika esperti tekniċi u ħaddiema tassew kienu jaħdmu f'kundizzjoni diffiċli. Fatturi oħra li aħna rridu nżommu f'moħħna huma li rikostruzzjoni u l-assistenza ta' rikostruzzjoni tieħu madwar 3 tal 5 snin u il-flus qed jinfresh fuq ħafna programmi differenti. L-2010 fil-fatt kienet bażikament dedikata biex wieħed jimpenja finanzjamenti u jnijat proġetti bl-inklużjoni ta' studji tekniċi u offerti għal attivitajiet aktar konkreti li ser jibdew mod partikolar fl-2011 fejn aħna tal-fema li il-flus ser jirdoppja għal 150 miljun euro waqt din is-sena ġifri l-2011. l lajnuna ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea xeħtet l-attenzjoni tagħha l-ewwel qabel kollox biex tipprovdi il-ħadmit prinċipali tal-gvern. Dan jgħin biex tkun tista' twassal servizzi bażiċi tal-istat, pereżempju s-sistema edukattiva, is-sistema tas-saħħa, il-pulizija. U anki li wieħed ikollu l-kapaċità li ikollu impjegati fis-settur pubbliku. Ikolna kellna bżonn ukoll rikostruzzjoni u infurzar anki li insaħħu l-preparazzjoni ta' għal diżastri f'Ħajti, anki namministraw rikostruzzjoni mill-ġdid. Aħna nan li nibnu Ħajti wara e, dan it-terremot fuq bażi aktar solida minn qatt qabel. Jider ċar li aħna rridu gvern b'saħħtu u anki li jixħat l-attenzjoni tiegħu fuq il-prijoritajiet prinċipali għalhekk aħna qed insegbu l-prijoritajiet li issemmew mill-gvern ta' Haiti huma lestu li jsaħħu tmexxija tagħhom qed jixtu wkoll l-attenzjoni tagħhom fuq l-appoġġ tal-budget u kif nafu għandhom ftit dħul jixtu jinvestu wkoll aktar fuq l-infrastruttura b'mod partikolari fit-toroq Forsi nkun nistgħu nitalmu lezzjonijiet kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar, koordinazzjoni, saħħu l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni l-Istati Membri. Preżentament aħna qed niffinalizzaw il-programmi konġunti bejn eh, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea aħna għandna esperjenza tajba wkoll li naħdmu mal-imsieħba tagħna fil-Kummissjoni ta' Rikostruzzjoni ta' Iti u dan hemm ħafna biex nħaffu il-proċess. Pero jina tal-fema li għanna rabtiet b'saħħithom u l-ħidma demokratika ta' hija prinċipali għaliex dan din il kundizzjoni minn qabel biex nassikuraw li l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali kollha tista' tkun ta' suċċess. Ona membri onorevoli nixtieq ngħidilkom li aħna provajna nagħmlu l-aħjar li nistgħu jidher ċar li ovvjament aħna nistgħu naħdmu aħjar għandna esperjenzi li nistgħu nitalmu minnhom. Aħna qegħdin inżommu mal l u mal-wedit tagħna għalhekk nemmen li sitwazzjoni xi drabi qed e, tider kifini, però aħna qegħdin tilajn it-tela u diġà fl-2011 ser naraw bidliet kbar mill-qieħ ġifieri ġifri anka fi e, li kunem stabilita politika fħajti għaliex din bla dubju qed fixkel kem xejn il-sforzi tagħna anke biex nerġgħu nibnu għajti mill-ġdid. Grazie, kom. Grazie tassew, kommissari. Issa nixtieq nagħti l-kelma lil kellima fissem il-gruppi politiċi. Nixtieq nitlob lil kulħadd biex iżommu mal-ħin stabilit għaliex id-dibattitu il-lejla pjuttost twil. Mela nistgħu nibdew mill-Partit Popolari Ewropew li PP is-Sinjura Strifler għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew, Sinjura President, Kummissarju, sena wara il- terremot, ħajti għadha f'sitwat, f'sitwazzjoni ta' emerġenza, rekostruzzjoni għadha kif bdiet u hemm fallimenti strutturali tal-istat ta' Haiti u nuqqas ta' responsabilità politika fisem l-autoritajiet u nuqqas ta' impenn minna tal-komunità internazzjonali mingħajr deċiżjoni immedjata mill-autoritajiet ta' Haiti b'mod partikolari biex jirtiraw il-proibizjoni fuq il-ħruġ ta' finanzi xejn ma jista' jsir, għalhekk aħna nilqgħu dak li sar mill organizzazzjoni umanitarji sar progress u miljuni ta' ħajjiet ġew salvati, però dawk li qed jagħmlu xogħol umanitarju ma jistgħux jelbu il-djufijiet tal-gvern ta' Haiti għalhekk l-Unjoni Ewropea tagħmel dak kollu fis-seta tagħha biex tappoġġa il- proċess elettorali, legali, għandu jkun ċar, trasparenti, sabiex ikonna determinazzjoni politika li meħtieġa biex nibnu mill-ġdid l-IT. E Għanna nsegwu l-futur, naraw li kunem futur pozittiv u anke jkunem introduzzjoni ta' bilanċ ġdid fil-livelli kolli sabiex jkunem ħidma tajba ta' demokrazija f'waqt il-proċess ta' rikostruzzjoni. Huwa essenzjali għal Kummissjoni Ewropea bħala membru tal- kummissjoni ta' temporanja tal-Kostituzzjoni ta' Haiti u anki l-kontributi finanzjari natew daw għandu jkunu vitali li l-Unjoni Ewropea bekk tejn dawn l-organizzazzjonijiet biex jaħdmu tajjeb. Minn mindu kien hemm it-terremot, il-Komunità Internazzjonali ridet tati għajnuna differenti, tibni għajti ġdida. U għalek aħna rridu nilqu l tagħna biex natu dak li wedna lil ċittadini tal ta' Haiti. Issa fisem l assendi għanna s-Sinjura Kretu għal-minu ta' nofs. Grazzi ta' sew, Sinjura Komissarju. Sena wara traġedja li farket il-Haiti kif ġi fil-fat sosten il-proġett ta' rikostruzzjoni eh, edha l-bot mill l-aspettativi tal-popolazzjoni u l-wedi tal-komunità internazzjonali. Jider li f'dawn l-aħħar xhur minħabba l-avvenimenti reċenti wasalna f'punt staġnat. Il-firxa tal-marda tal-kolera ta' bilħaq ġelet lil-soldati tal-ONU biex jitilqu minn hemmhekk jiġu tirati. Allura rridu nevitaw li situazzjoni tmur għallar aktar mill-li u li l-isforzi tagħna jiġu perikolati. Għalhekk irridu infasslu u nwaqfu din il-kolera sabiex aħna nitranquillizzaw il-popolazzjoni tal-Haiti kif ukoll il-soldati tal-ONU. Irridu wkoll naraw li l-elezzjonijiet tal-xar li ġej jisiru taħt monitoraġġ min-naħa tal-komunità internazzjonali u f'kondizjoni taċċettabli. B'dan il-mod biss aħna nkunu nistgħu nassikuraw li l-isforzi ta' kostruzzjoni għal li ġew astokalati minn indeċiżjonijiet u nuqqas ta' koerenza bejn pajjiżi differenti ta' zona jkunu jistaw eh, jiġu meluba dawn l-affarijiet. L-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam di ruol importanti ħafna pruvat tassikura is sopravivenza ta' iktar minn miljun ruħ fil-popolazzjoni ta' Haiti, anki f'dak li ndux jaqsamma eh, ċentri ta' kolienza, però violenza u stupri għadhom ukoll iridu jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna qabel ikun hemm rikostruzzjoni jew struttura eh, sostenibbli. Grazzi tassew, fisem l għaldes Sur Geren għal żewġ minuti. Grazzi tassew Sur President, Signor President, Il-kwalità tal prezentazzjonijiet li saru miż-żewġ kummissarji fisser li jiena ħan kokumenta fuq żewġ punti. Sena wara il-terremot, Ħajti xorta waħda għada deteriorata Speċjalment meta nqisu l-kriżi li għandna ħajkun hemm diffikultajiet kbar biex wieħed jgħin dan il-pajjiż. Hemm numru kbir ta' vitmi fil-popolazzjoni, però l-qalba tal-pajis intlaqtet u din iqar minn dizastru fiziku bil- nuqqas ta' strutturi, nuqqas ta' governanza u ta' infrastruttura dawn huma sfidi kbar għal dawk li qed jippruvaw jgħinu fuq l-art. Min għandu ta' min il-ħtija, min ir-responsabilità, min ir-responsabilità anki f'dawn it-tip ta' ċirkustanzi. L-attur prinċipali u bla dubju u l-istat ta' Haiti u alternativa tista' tkun li ikolna l-istat ta' ħajti li jittieħed min jitmexxa minn xi ħadd ieħor li ħadd ma jrid wara kollox, aħna rridu nipprovdu assistenza. L-Unjoni Ewropea tittamel dak kull fis-seta tagħha sabiex bekk tkun tista' tgħin. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet tiser tagħmel u għamlet fil-fatt dak li wedet. Dak li rridu nagħmlu li nkomplu naġġornaw l ippenji tagħna fil-ġejjeni, però fuq kollox rridu ngħinu l-istat ta' Haiti biex jibdel il-modi ta' kif jaħdem sabiex bekk ikun jista' jaħdem mod effettiv. Issa fisem il-ħodor, il-pajis tal-ħodor għanna Signor Sargentini għazoċ minuti. Il-problema hi kif il-mistoqsija kif ħan ibnu stat, kif nistgħu nibnu stat mill-ġdid li jinsab fuq saqajh, arku btieħ. Kif nistgħu nitkellmu fuq rikostruzzjoni ta' demokrazija fejn qatt ma kien hemm demokrazija. Din hija xi ħaġa li ħan qasbis ħarisna leja. Aħna m'għandniex soluzzjoni minkejja il-konsolazzjoni li aħna offrejna ħafna ħafna għajnuniet. Kien hemm ħafna nies li ġew intimidati u dan ma jgħinniex biex nibnu mill-ġdid dan l-istat il-pożizzjoni tan-nisa qabel il- qabel it-terremot kienet waħda mill-lar u anki l-violenza sessuali kontra n-nisa u tfajliet fil-kampijiet hija ta' barra minnaw. U l-fat li baby dak wasal lura f'Ħajti u li jista u kol jindahal u jħu vantaċ u kol minn din is-situazzjoni li hemm ma tgħinx żgur aħna ma nistgħux nippermettu li dan isef ħajti, x'inhu ma twiġibiet tagħna? Aħna ta' bilħaq għandna dan id-diżastru u jenna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa l-aktar minn sena, jenna nippruvaw nibnu mill-ġdid, però hemm nuqqas ta' ta' kapaċità ta' organizzazzjoni għad hemm nies li qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni ta' emerġenza, ġifieri xi ħaġa hija nieqsa u mhix xi ħaġa li aħna nistgħu nedbu millu malada, din hija xi ħaġa li jeħtiġilha ħafna sports. Ma nistgħux nibnu l-pajjiż mill-ġdid jekk il-pajjiż m'għandux demokrazija u tmexxija tajba. U għalhekk nixtieq iż-żewġ kummissarji kull suċċess f'dan ix-xogħol. Grazzi. Grazie per il gruppo dei conservatori e riformisti. Grazie tassew, issa riformisti europei għanna signora Deva minuta u Grazie tassew, signora President. U għatajjeb li konna dan id-dibattitu mill-ġdid, dal-axar kanna dibattitu simili, juri tħassib tana lejn il-pajis, lejn il-ċittadini ta' Ħajti. Aktar tħassib dwar il-Ħajti mill-gvern. Aħna għanna mħazmin iktar mill-gvern ta' Ħajti dwar il-popolazzjoni tajaw rridu qed nitkellmu fuq ir responsabilità ta' protezzjoni, qed nitkellmu dwar il-protezzjoni attila u dittaturi u dawk li kawżaw il-ġenoċidju. Però xi ngħidu dwar eh, protezzjoni minn gvernijiet li qasjatu kas il-popolazzjoni tagħhom. Hemm miljun persuna li tinsab bla dar. 300.000 300 300.000 oħra nstabu midruba ħafna mill-djar waqaw u kellhom jerġgħu jibnew mill-ġdid. Jekk il-gvern ta' Haiti jiġi jaqgħu jqum mill-popolazzjoni tiegħu stess, dak il-każ aħna rridu nużaw il-konċett ta' responsabilta għal protezzjoni l-R2P. U sakemm aħna nagħmlu dan, se tkun ħaġa assurda ħafna biex aħna ikollna żewġ kummissarji eċċellenti tilajnu niżlin fil-Parlament biex jgħidulna eżattament x'jistgħu ma jistgħux jagħmlu. Meta il-kapaċità lokali biex tagħmel xi ħaġa hija tant fraġli u mkissra u dajfa. Meta iseħ torremot, l-ewwel ħaġa li tittamel u li tneħħi il-ġebel li jkun waqa. U mbagħad kollok bżonn magni elettikotteri, bulldozers u l-kapacità li tmexxihom li suqhom. Jekk hemm kapaċità biex imexxu din dan il-magni mela inti ser tġibhom minn pajjiż tuża nies li jaf eh, isuqhom u suqhom, però kull stat membru jew l-armata jew l-forzi armati jew il-forzi navali jistgħu jiġu, però Inut li jkollok il-finanzi u ma tidderiġiġ daw il-finanzi. Aħna għanna irridu neħħu l-politika mill-argumenti tagħna u verament nibdew nejnu lil dawn in-nies, grazzi. Grazie per il gruppo confederale della Grazie al eh, GUI e. issa nati il-kelma lill Henin għal 3 minuti. Merci Madame la Présidente. Il y a un an à peine, Haïti et son peuple étaient victimes d'une Grazzi. Il-Ħajti u n-nies tal-Ħajti huma vittmi ta' katastrofi kbira. Hemm uh, diżastru f'dan il-pajjiż u ħafna nies tilfu ħajjithom. Ovvjament, id-dinja privat tgħin lil Ħajti iżda spiss um, huma dawk li inqas li għandhom li għenu l-iktar. Nixtieq nirringrazzja l nies ta' Kuba għall-għajnuna li taw um, taw għajnuna huma mingħajr l-ebda um, motivazzjonijiet ulterjuri. Kien hemm pereżempju Kuba li tat uh, għajnuna uh, effettiva tas saħħa u kienet effettiva ħafna daqs uh, in-Norveġja. U għal stant aħna nkunu ispirati minn eh, dan l-eżempju ta' Kuba. Xikultant ikun hemm interessi ekonomiċi u politiċi eh, wara l-għajnuniet li jinataw u dawn ikunu ta' detriment għall-ekonomija tal-ħajti u għad-demokrazija tal-ħajti. Aħna naraw li Franza u l-Istati Uniti qed jagħtu għajnuniet. Iżda l-IMF u l-Bank Dinji kellhom jistennew ma seħ sitwazzjoni gravi qabel ma huma iddeċidew fil-fatt li ser jassiguraw li l-ħajti ma kellhom xalfejn iħallsu id-dejn li kellhom. Fuq uh, meta twila ta' żmien nistgħu naraw li xi affarijiet li jistgħu jsiru jistgħu ixekklu żvilupp ġewwa l-Ħajti. Um, 1.5 biljun euro li ġew ippjanati għal rikostruzzjoni ġewwa l-Ħajti iżda ma nafux tip ta' rikostruzzjoni ser niddiskutu li ma parti ser fil-fatt Eh, tinatalhom xi proġetti ser jiġu finanzjati hemm jekk mhix il-multinazzjonali li ser jagħmlu rikostruzzjoni ta' dan il-pajjiż għaliex huma kienu l-uniċi li nixtielhom jiksbu il-talbiet eh, għat-tenders. M'għandniex għandna immorru biss lejn il- eh, bini ta' demokratija ta' għal fil-ħajti li importanti għannies ta' dan il-pajis. Il-ħajti soffriet taħt il-kolonializmu franċis u ma soffrew u kol telf ta' madwar 20 biljun euro minħabba l-iskjavitu u l-kolonializmu. Għaldaqstant, Franza għandha dejn morali u ekonomiku li għandha tħallas lura lil Ħajti. Grazzi fisem li jevdi is-sur Belder għal minuta. Grazzi, Sinjura President. Sena wara dan eh, terremot fil-Ħajti, ir-rikostruzzjoni qed issir bil-mod ħafna. Ovvjament hemm xi progress u lajnuna hija meħtieġa ħafna qed naraw li hemm il-kolera f'dan il-pajjiż, hemm problemi bis-sigurtà tal-ikel u il-pajjiż sofra ħafna. Irridu natu finanzjament għall infrastruttura lokali. Il-mikrokrediti jafu jkunu importanti ħafna biex tiġi stimulata l-ekonomija lokali. Ma nafx jekk il-Kummissjoni taqbilx ma dan. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm rapport ta' evalwazzjoni li nħareġ mill-OAS u jagħmilha ċara li is-sitwazzjoni politika hija waħda partikolari ħafna, nixtieq nkun naf x'taħseb il-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni politika hemmhekk. Hemm ukoll ktieb li ġie ppubblikat minn ġurnalista Olandiż dwar il-Ħajti u kien hemm ukoll t-shirt li kien jgħid il-Ħajti mhux ser joħroġ minn din is-sitwazzjoni. iżda aħna rridu nassiguraw li natu lajnuna l-nies. Grazzi. Grazzi. Naddu għassur Kasmarek għal żewġ minuti fisem il-PPE. Senjura President, Senjuri, l-Unjoni Ewropea ma nsirx lil ħajti aħna għadna l-ikbar sors ta' għajnuna umanitarja. Iżda intqal li il-pajis għadu f eh, f'sitwazzjoni gravi ħafna politikament u ekonomikament. Innataw għajnuniet l-ħajti f'żewġ stadi l-ewwel biex jgħinu l-nies li kienu fl-iktar bżonn urġenti u t-tini stadju kien li nifukaw fuq rikostruzzjoni kemm ekonomika kif ukoll politika. Iżda minħabba il-tfaqih tal-kolera, il-tornado u wkoll minħabba l instabilità politika u wkoll kwistjonijiet reliġjużi l-għajnuna umanitarja u rikostruzzjoni qed iduma ħafna iktar milli antiċipajna. Għal daqstant aħna ma stajniex innidu it-tieni fażi malajr kemm xtaqna. Il-kriżi fil-Ħajiti għadha d deja u l-impenn tagħna huwa meħtieġ. Il-Kummissarju Pibalk qal li l-Unjoni Ewropea diġa assenjat nofs il-rizorsi li ippjanat għalja. Għaldaqsant irridu nħedġu lill istati membri l-Kommissjoni biex ikomplu l-isforzi tagħhom biex bekk nilħu l impenjiet tagħna. Miet u eluf ta' nies għadhom f'kampijiet temporani u ħafna nies mietu mill-kolera. Sam il-bidunet aħna edna li għandhom ikunu n-nies tal-ħajti li maniġjaw il-korrikostruzzjoni dan kellu jkun ibbażat fuq deċentralizzazzjoni u focus fuq il-produzzjoni lokal, produzzjoni lokali tal-ikel. Aħna għadna qed nagħtu importanza lil dawn il-prioritajiet. Irdu wkoll insaħħu l-għajnuna umanitarja u nkunu konvinċenti u nibqgħu Naħdmu fuq għamlajna tal-Komissjoni, grazzi. Grazie, la parola. Grazzi. Is-sur Arsene sal-minuta u nofs. Grazzi, President. Kommissarju. Il-Ħajti hija każ uniku. Din mhijiex sempliċement kriżi umanitarja, fejn aħna sempliċiment nistgħu ninvestu l-flus u l gvern mbagħad jagħmel il-bqija. Dan huwa pajjiż f f'sitwazzjoni ħażina ħafna kompletament fejn hemm xejn li jaħdem f'dan il-pajjiż. Dan il-pajjiż għandu diffikultà kbira biex jitratta dawn il-kwistjonijiet iktar mill-li din il-kriżi partikolari U għal daqstan dan il-pajis jeħtieġ li aħna nintervjenu b'mod iktar b'saħħtu, b'mod iktar dinamiku, u aħna jrid ikollna rwol iktar b'saħħtu, iktar prominenti. Il-membri tkellmu dwar djar muqqajn u bini muqqa' U din għandha tkun priorità tagħna, però bir-rata li mixjien dan ħaħdilna madwar ħames snin. Dawn l-affarijiet irridu jibdew minn issa immedjatament. Tant hemm affarijiet dan il-pajjiż li jsir li eh, iġilek timmaġina li għas ikun hemm iktar qatt f'dan il-pajjiż daqskemm hemm xogħol xisir. Irridu wkoll nipprovdu biżejjed tikel biex il-pajjiż ikun jerġa' jqum fuq saqajh u iħares il qudiem u mhux jipprova jgħix mill-lum għal għada. Grazzi. Naddu l-kelma li s-sur Rinaldi minuta u nofs. Grazzi kummissarju, kollegi. Il-ħajti huwa każ partikolari għaliex jekk intom tasbu dwar l-anniversarju ta' diżastru hawnhekk qegħdin tasbu biss uh, u għalet iżda m'hemm xejn fuq xiex taħseb ġewwa l-Ħajti sena wara il-terremot, aħna kellna terremot ieħor fir rigward tal-ajluniet, b'saħħa tan-nies, il-kolera, l-elezzjonijiet li waslu fl-ar żmien possibbli u sitwazzjoni fejn l-eks dittatur spiċċa mar lura fil-pajjiż biex jara x'qed isir. Aħna morna u rajna li qed isir xogħol tajjeb u nirringrazzjakom ta' dan iżda għandna bżonn ta' sponsorship mill-komunità internazzjonali. Irid ikun hemm għajnuniet ibbilanċati b'involviment tajjeb tan-nies lokali. Spiss dawn jiġu minn sija. Irdu jiġu wkoll inklużi istituzzjonijiet Eh, lokali u mhux dawk internazzjonali. Grazzi, is-Sinjura Rivazi għal minuta. Grazzi, President, wara dak li rajt ġewwa Ħajti f'Settembru sena l-oħra rajt li kien hemm affarijiet urġenti ħafna x'nittrattaw. Iżda issa hemm iktar idu mmorru li lim l-emerġenza u mmorru eh, u nittrattaw l-iżvilupp. Ma rridux nagħmlu rikostruzzjoni, iżda nibnu Eh, mill-ġdid pajjiż fejn qatt ma kellu demokrazija. b'saħħita hemm miljuni ta' djar imwaqqajn u minn dan il-ġebel kollu ta' dawn id-djar 5% biss ġie mneħħi. Il-Kummissjoni għandha tagħmel sforzi f'dan ir-rigward hemm ukoll il-kwistjoni tal-governanza u jiena grata li l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħin fir-rigward tal-appoġġ budġetarju u rridu nsaħħu dan għaliex dan huwa l-unika mod ta' kif aħna natu iktar um, kompetenzi l-nies tal-ħajti. Dak li qed nisimgħu mingħand l-NGOs huwa e, importanti u ovvjament aħna e, għandna nemnu għandna nejnu fl-edukazzjoni iżda m'għandniex nagħtu is-servizzi e, kollha li jiġu subcontracted lill-NGOs Hemm ukoll l-elezzjonijiet, li kwistjoni tal-elezzjonijiet li għadhom ġejjin u rridu nassiguraw ukoll li tmexxija korrotta politika ma e, titlax fil-poter. Għaliex dan ser ikompli ix-xekkel il-kapaċità ta' dan il-pajjiż Irridu nassiguraw li l-pajjiż joħroġ minn din id-dipendenza li kien fija, li kien jinsab fija qabel it-terremot. Trid ikollna prioritajiet konsistenti u nibnu servizzi pubbliċi u nimpenjaw ruħna lejn il-gvern futur tal-Ħajti. Grazzi. Is-sur uh, eh, għall għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena kelli l-unur fl-imkien ma' Signora Rivazi li eh, meċi delegazzjoni tal-ACP ġewwa il-Haiti u ikolli ngħid li ma kontx xejn ma preparani għal dak li rajt hemmhekk. Nixtieq ngħid ta' affarijiet illejla. L-ewwel aħna rridu nimxu minn għajnuna umanitarja għal rikostruzzjoni u hawnhekk tinsab il-problema Smajt ħafna affarijiet bih lejla, Iva, iżda mhux ser ikunem uh, eh, mhux ser ikun possibbli li nimxu l qudiemek ma jkunx hemm iktar għajnuniet. Irid ikun hemm iktar appoġġ, nagħtuhom dan l-appoġġ u rrid ikun hemm iktar sfort fuq ir-rikostruzzjoni u iktar pressjoni fuq in-Nazzjonijiet Uniti għal din ir-rikostruzzjoni. Jiena smajt li kummissarju għandu raġun għandna bżonn ta' stabilità politika u jiena nispera u nitlob li aħna niksbu din l-istabilità politika. Iżda minix ċert jekk hux ser nixxilla niksbuha. Meta aħna konna hemm indunajna li nies tal-ħajti huma gburin ħafna, huma nies eċċellenti rajnijom fis-sitta ta' filgħodu, pereżempju ħirġin mit-tinet tagħhom, it-tfal tagħhom kienu miżmumin tajjeb u kienu kollha qegħdin jitqu. U ma nafx kif irnexxilhom jitqu. Hemm ħafna nies dan il-pajjiż li qegħdin jirriskjaw ħajjithom, nies mill-NGO stana l-istaff tagħna tal-Kummissjoni huma kienu hemm u għamlu xogħol eċċellenti, rajnihom jaħdmu ta' konna hemmhekk u nixtieq ngħid li dawn in-nies jirriskjaw ħajjithom ta' kuljum biex jgħinu l-nies tal-Ħajti. M'għandniex ninsew lin-nies tal-Ħajti u għandna naħdmu għalihom u ngħinuhom. U jekk nerġgħu niġu għaxar darbiet f'din il-kamra biex nixtieq niksbu dan, iva, l-lura għandna nagħmluh u nibqgħu nagħmluh. Grazzi. Eżis ħbib, nafu li jemma din it-tema passjonanti ħafna, pero minuta ma tfissirx tnejn, allura ġobkom, zommu mal-ħin stabilit. Issa nagħti il-kelma lis sur Preda għal żewġ minuti, grazzi. Mela, Haiti fil-fat rridu ngħidu li ġi imkisser distrut kif diġà semmew delegati oħra llum sena wara din dan it-terremot terribli, rikostruzzjoni għadna għadat t-faċċana, edha uddimna, pero il-fat li rajna l-lezzjonijiet falli, li fallew, il-situazzjoni mar tal-lar. Port-au-Prince illum huwa kam kbir ta' refugjati. Din, din popolazzjoni qed tgħix biss eh, blajnuna umanitarja aħna narfu natu ġiħil daw l organizzazzjoniet kif qalet fil-fat ir-rappreżentant speċjali tal-ġnus Mauda għal dan il-pajis jider li dan il-pajis sar il repubblika tal-ġnus Mauda u għalhekk din is-sitwazzjoni terribli drammatika għet wassalna biex eh, nipruvaw eh, neliminaw dawn il-traċċi tal-dizastru, pero daw qed juruna li suppost għandha tħeġġeġ lill-gvern ta' Ħajti biex jagħmel xi ħaġa biex jibni mill-ġdid barra mill-terremot hemm in-nuqqas ta' tmexxija, nuqqas ta' istituzzjonijiet huwa meħtieġ għalhekk li jkollna proċess elettorali li wet eh, li huwa kredibbli, trasparenti meta naraw it-tieni round ta' l-elezzjoni. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nsostnu lum il-ġurnata biex nagħlaq nixtieq infakkar li r-rekostruzzjoni ta' Haiti għandha seħ b'mod ieħor. Mezzi oħra, xi b'alternattivi oħra. Ir-rikostruzzjoni trid tisseħ b'mod aħjar, aħjar minn qatt qabel biex nippremu biex neliminaw li jisaħu eh, konsegwenzi għal diżastri naturali bħal dawn l-interessati principali ta' Haiti għandhom ikunu imdaħla f'dan il-proċess ta' rikostruzzjoni l qabel kollox. Grazzi ta' sew, issa l-kelma li sur Cortes għal mutaw nofs. Presidenta, eh, signor komissar. Signora President, Kommissarji, kollegi, xtaqt l-ewwel nett. Nirringrazzja minn hawnhekk in-nies li qegħdin jaħdmu propju fit-territorju ta' Ħajti għax naħseb li huma qegħdin jagħmlu biċċa xogħol eh, importanti ħafna u qegħdin juru xi tfisser eh, l-umanità lajnuna. Għaddit sena mit-terremot, suppost l-effettività tagħna, l-effiċenza tagħna żdied, għandna ħafna problemi qudiemna, m'hemmx dubju li għadbaq ħafna problemi. L-ewwel net iridu nirrikonstruxxi il-pajjiż u ehm, ikun hemm faċilitajiet ta' sanità u koll li ġdana qed joħloq ħafna problemi ta' saħħa. Imbagħad il-housing, id-djar, hemm bżonn ta' djar malar kemm jista' jkun ma' urġenti għandna bżonn ukoll li jkollna gvern leġittmu li jiġi elett b'mod demokratiku li jkun jista' jmexxi il-pajis. Għanna bżon li konna dell-istruttura eh, leġittima dan il-gvern leġittimu sabiex jirristruttura l-pajis. Un għanna l-problema illi semmew ehm, il-kollegi. Aħna irridu nħarsu lejn il-futur għax dik il-problema li għanna bħalissa il-nuqqas ta' strutturi laqas sistema edukattiva mem u hemm bżonn ta' sistema ta' edukazzjoni pubblika sabiex ikunu nistgħu ngħinu anke liż-żgħażagħ sabiex ehm, jitalmu jedukaw ruhom. Għalli xaħna jidu nitilqu mill-faqar u mid-dipendenza għall-indipendenza. Grazie la parola l-onorevole Ziobro per un minuto. minuto. Przed rokiem na Haiti doszło do strasznego kataklizmu, ogromnego trzęsienia ziemi. Grazzi sanajlu fil-ħajti kienem eh, terremot terribli. 200.000 persuna mietu Ah, eluf oħrajn tilfu djarhom. L-azzjoni għal rikostruzzjoni hija azzjoni umanitarja importanti ħafna kbira ħafna. L-Ħajti m'għandix bżonn biss għajnuna finanzjarja u materjali iżda wkoll għandha bżonn tikseb stabilità ah, politika ah, u li mingħajra ma tistax tiżviluppa. Il-kolera din l-epidemija għadha teddet eluf ta' nies u l-esperjenza tal-ħajti turina li anka fondi, l-ikbar fondi ma jkunux eh, tajnuna jekk ma jintefqux b'mod tajjeb aħna u koll nistaw naraw li hemm bżonn għal sistema effettiva għal għajnuna internazzjonali fil-kas ta' kwistjonijiet ta' dan it-tip li jistaw jiġru f'kull posti ieħor. Grazzi. Grazzi. Nadu għas-Sinjura għamen rajtin għal-minuta u nofs. Ja, nou zie, oké. Mevrouw de voorzitter, mevrouw en meneer de commissaris. President, commissari, collega, kollegi, is een naħseb dwar il-Haiti, jina naħseb dwar ċittadini tal-Haiti, jista naħseb koll dwar ċittadini Ewropej fil-Haiti li Eh, enu ħafna, taw ħafna poċ li n-nis tal-ħajti. Jena naħseb dwar dawk li taw l-assistenta taħħom. Din hija xi ħaġa pożittiva. U aħna rridu eh, nitalmu minn din is-sitwazzjoni. Hemm tliet lezzjonijiet, l-ewwel net koordinazzjoni. Il-koordinazzjoni mħadmiġ b'mod tajjeb, aħna ġa tkellimna dwar dan, ma kienx ta' suċċess eh, fl-għajnuna umanitarja. Aħna nafu li din għandha ssir b'mod aħjar. Din ukoll għandha x'taqsam mal-koordinazzjoni u l-effettività u l-għajnuna li nataqt kif din tista' ssir iktar effiċenti. It-tieni punt, il-korruzzjoni, jekk aħna rridu li ċittadini Ewropej tagħna jagħtu l-appoġġ aħna ma rridux li eh, ikun hemm min jieħu vantaġġ minn dan l-appoġġ U allura aħna rridu naraw x'ħanamlu bħala ċittadini li permezz ta' koordinazzjoni aħjar ma jkonniex sitwazzjonijiet korrotti f'nis sistema. It-tielet kwistjoni għandha aspett politiku mingħajr stabilità politika u mingħajr servizz pubbliku tajjeb ikun impossibbli li jkollna rikostruzzjoni sostenibbli. Kien hemm l-ewwel round tal-elezzjonijiet u issa rridu naħsbu dwar kif aħna nistgħu nikkoordinaw mal-Amerikani u ma u ma partijiet oħrajn biex dawn l-elezzjonijiet ikunu ta' suċċess. Aħna rridu nkunu ta' solidarjetà ma' dan il-pajjiż. Grazzi. Grazie la parola all'onorevole Estrela per un Grazie ħafna, is-Sinjura Estrela issa minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Commissario, kollegi. Il-Haiti mill-permezz dan it-terremot spiċċat f'wieħed mill-akbar kriżijiet li qatt kellu jtiffaċċja. Ħafna nismejta tiġrif ma' kullimkien u l-komunità internazzjonali li twiet ħafna affarijiet imma ma tagħmel xejn jew ftit. Għalfejn dan il-proċess ta' rikostruzzjoni huwa daqshekk bil-mod Is-sitwazzjoni marret allar minħabba l-kolera li kienem u l-istabilità politika minħabba l-elezzjonijiet li waslu għal ammont ikbar ta' violenza u l-vittmi ewlenin ta' din il-violenza kienu propju tfal u nisa. L-Unjoni Ewropea trid kompli taħdem biex tgħin ir-rikostruzzjoni u tejja is-sitwazzjoni umanitarja tal-iktar gruppi vulnerabbli. Però L-Ewropa għandha tgħin ukoll fir-rikostruzzjoni u jkun hemm ukoll eh, strutturi ta' prevenzjoni ta' dawn id-diżastri biex ma jispiċċawx l-istess sitwazzjoni illi qegħdin fiha issa. Il-Kummissjoni res ċertu proposti sabiex ikun hemm mekkaniżmu ta' rispons Ewropew illi jinvolvi gruppi volontarji u korp ta' emerġenza mamur minn numru ta' stati membri differenti illi jħuħsib il-pjanijiet ta' kontingenza. Ħajkun hemm ukoll ċentru Ewropew għal rispons ta' emerġenza li jinvolvi ċentri tal-għajnuna li kunu jistaw jagħtu għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili. Bekk ikonna wkoll sistema ta' twissija bikrija fil-każ ta' daw it-tip ta' emerġenzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjur Walesha. Grazie, Signor President. Daqtna l qussena minn meta kellna l-ewwel diskussjoni fuq il-koordinazzjoni tal-għajnuna umanitarja rikostruzzjoni f'Ħajti, għalhekk illum naħseb nistgħu nikkonkludu illi l-vitmi għadhom jiżdiedu in-numru baqatila Importanti illi ninnotawa din il-ħaġa, din il-konklużjoni, irridu nwafqu koll l-epidemija ta' violenza sessuali li hemm ftiġranet biss wara il terremot 250 kas ta' stupru ġew innotati u l-violenza għada għaddejja u għada tikber irridu nifukaw fuq dan il-fenomenu diżuman u ma nippermettux li jkun hemm il-vjolenza sessuali f'Ħajti. Imbagħad il-kolera, il-numru ta' każijiet qed jonqos imma dan minħabba żmien tas-sena mhux għax qegħdin nikkontrollawha. Għanna ukoll pazjenti illi qegħdin jissimulaw jis il-sintomi tal-kolera jikkopjaw. Ma nistawx namluwa din il-ħaġa imma li jom ħafna ħjar illi għattaw lejl l-isptar mill-li lejl fit-tunet fej kollom jarqdu kieku ma jkunux morda. L-epidemija tal-kolera jaf terġa tizdiet meta jinbidel iż-żmien tas-sena l-ek jidu nota ta' dan u nieħdu wkoll miżuri adattati. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Catch the Eye. Sir Kelly. They say that God helps those who help themselves. L-Unjoni Ewropea tamal ħafna xogħol tgħin lil dawk mhux biss li jgħinu lilhom infushom u mkien dawk li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom bħal postijiet bħal ħajti fejn il-gvern huwa korrot u laqas biss jimpurtaħ mill-niesu. Jiena naf li wieħed mill-iktar negozjanti Irlandiżi ta' suċċess, Sir O'Brien, qed jagħmel biċċa xogħol kbira wkoll tajnuna umanitarja f'Ħajti, però dan huwa biss qatt oċean. Xejn ma nistgħu nagħmlu jekk ma jkunx hemm gvern tajjeb demokratiku hemmhekk li jaħdem nittamaw li dan nkunu nistgħu namluħ ikollna gvern serju il-qoddim un bat nkunu nistaw naraw il-progress. Grazie, la parola l Grazie, naddu issa għas-Sinjur, signura Flashinova Benova. Grazie ħafna, President, Kommissarju, kollegi. Wara it-tiġrif f'Ħajti il-popolazzjoni lokali issa qed tbati minn nuqqas ta' ikel, ta' ilma u ta' um, neċessitajiet. Apparti minn hekk il-gvern huwa instabbli u hemm l-ebda valuri demokratiċi u mbagħad għandna l-kriminalità, l-istupri, l-kolera, is-serq. Irridu naraw x'ħan biex dawn il- reati ma jibqawx jiseħħu. L-Unjoni Ewropea trid tajn biex nifokaw fuq sfidi komprensivi il-propieta, housing u nħarsu l miri fil-bot. Per eżempju, l-bini ta' istituzzjonijiet pubbliċi, sptarijiet u nejnu li kunem gvern stabli. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Figueiredo. Grazzi ħafna, Sinjur President. Aħna għal darba oħra hawnhekk qegħdin nesprimu s-solidarjetà tagħna man-nies ta' Ħajti, il-vittmi tal-terremot u tal-epidemija tal-kolera. Għandna bżonn ngħinu lin-nies illi għadin ibatu mill-dizastru ta' sena ilu u mill-epidemiji li ġew wara. Ma nafx kif lajnuna tagħna ma waslitx hemmhekk x'sar minna din. Iridu noqogħdu attenti, iridu naraw eżattament ġara u x'qed isir u x'inhuma l-atti ta' solidarjetà illi qegħdin isiru minn pajjiżi ġirien, pereżempju Kuba batet ħaddiema eh, tas-saħħa hemmhekk speċjalizzati sabiex jgħinu lin-nies eh, li qed ibatu mill-kolera, però Intbatu kol għajnuniet eh, finanzjari, għajnuniet fil-qasam agrikolu, tal-inġinerija, u dana kollu jdu naħdu in konsiderazzjoni aħna pal unjoni Ewropea naħdmu b'mod proattiv u nieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex inħaffu r-rikostruzzjoni ta' ħajti u ntejbu s-sitwazzjoni ta' ħajja hemmhekk. Irridu dejjem però nirrispettaw ukoll is-sovranità u l-integrità territorjali l indekretata tal-popolazzjoni ta' Haiti hekk ila. Grazzi ħafna, is Bazescu. Grazzi ħafna, Signora President. Sena wara terremot il kisser Haiti. L-ostakoli huma Emmek minħabba l-gvern ta' Haiti mhux lest jassigura bil-mezzi adegwati servizzi pubbliċi ta' bażi. L-awtorità tal ħajti mhux qed jirnexxila twetta id-deċiżjonijiet li qed jippurfaw jassikuraw ir-rekostruzzjoni ta' Haiti. In-nomina tal-Kummissjoni Internali ta' Rikostruzzjoni l-organizmu prinċipali li ġi elett biex jizblokka ir-riżorsi blokkati tal-Komunità Internazzjonali kien pass li ma irnexxiex. Xorta waħda ħna nem nittamaw li kunem gvern li jaħdem u nħoss li l-Unjoni Ewropea għanda taħdem kemm jista' jkun possibbli biex ikun hemm proċess elettorali leġittimu u trasparenti waqt it-tieni round ta' elezzjonijiet li ser isiru fi frar li hija l-unika possibilità biex ittem dan id-diżordni politiku. Grazzi. Grazzi sanat il-kelma l-Sur Zemke. Bardzo chciałem podziękować pani, pani przewodnicząca. Od... Jena nishti nirringrazzjak, Signora President, li għaddejt li l-kelma u nishti illi niftijem tajjeb. Jina mandiċ rizervi gbar dwar lajnuna li qed tintbat bħalissa mill-Unjoni Ewropea lejn il-Ħajti. L-Unjoni Ewropea qed tibat ħafna appoġġ materjali li rridu naħsbu huwa għalfejn pajjiżi oħra mhux qegħdin jagħmlu dan jew mhux qed jagħmlu daqsna. Aħna ma tajniex reazzjoni immedjata però u dik hija l-problema domna nka xkruwis ma konniex koordinati tajjeb. X'inhuma ma konklużjonijiet għalhekk li waslet għalihom il-Kummissjoni Ewropea ta' din ir-reazzjoni um, illi ma kienet xejn fuqta. Naħseb illi lajnuna li tindbat fil-ħin u immedjatament wara l-kriżi jaf tagħmel differenza kbira għal-nies. Grazzi ħafna. U l-aħħar kellim għal taħt il-keġ tiegħi. Is-surjaw. Grazzi, Sur President Kommissarju, naħseb il l-Ħajti u eżempju ċar li dizastri huma kawzati minn nies. Ir-rida tajba tal-Unjoni Ewropea hija ċara imma il-kondizzjonijiet politiċi instabli li jeżistu illi eh, mhux qed jippermettu t-titjib li jsir għax ħadd ma ħajqgħod jibgħat il-flus f'sitwazzjoni f'pajjiż fejn huwa immexxi minn gvern korrott. Għalhekk naħseb l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li ninvestu f'infrastruttura politika sakemm ikollhom dawn gvern u amministrazzjoni ta' min iseraħ fuqhom. M'hemmx alternattiva oħra. Grazie, la parola adesso di Grazzi, u ngħaddi sal darbohra għall kummissarji l-ewwel is-Sinjura Georgieva, grazie sinja President u nishtiq nirringrazzja mill-qalb l-kollegi kollha l-kummenti tagħhom il-lejla. Biex nikkonkludi nixtieq nagħmel ħames punti. L-ewwel qed jiena naqbel mal-kellima kollha li saħqu fuq il-falliment tal-governanza. E, u Qalu li dan huwa l-iktar fattur ewlieni illi qiegħed jimpedixxi il-progress f'Ħajti jiena ngħid li gravi kemm kien gravi terremot ma kienx l-ikbar problema ta' Ħajti. L-ikbar problema kienet din il-governanza ħażina tmexxija ħażina illi ma ħallit l-ebda struttura soċjali fil-post li l-nies, il-popolazzjoni. Jina U dan ukoll joħloq nuqqas kbir ta' fiduċja fil-poplu lejn il-gvern tagħhom. Niftakar meta kont hemm jiena kulħadd, kull persuna li tkellimt magħha qalu li l-istess ħaġa. Qalu li tatux flus l-gvern. Issa aħna mill-lat umanitarju ma nagħtux flus, aħna nagħtu għajnuna diretta, però iva wieħed ta' min jaqafu jaħseb daqsxejn kem ħajħu żmien biex nerġgħu nibnu ħajti mill-ġdid u t-tweġiba e, e, hija ħajħu ħafna ħafna żmien għax m'hemmx l-infrastruttura meħtieġa. It-tieni ħaġa li xtaqt ngħid, iva hemm lat pożittiv illi għen illi l-popolazzjoni ta' Haiti e, jisopravivu il-problemi li kellhom u dinija il-komunitajiet maquda tagħhom jina il-tqajt ma' nies li kienu jgħixu fl-imkien, tilfu djarhom fl-imkien, marru jgħixu fit-tinet fl-imkien fil-kampijiet u organizzaw ruhom u ħadu responsabilta biex jieħdu ħsieb pereżempju jindokraw it-tfal, anki provaw jagħmlu ċertu skejja sistemi eh, edukattivi eh, bażiċi biex xaħat tiħor ħsieb li jsajjar għal kulħadd U dina il-komunità maquda tati daqsxejn raġġ ta' tama għal futur u dan jwassalna għattilet punt tiegħi ċoħe il-programmi ta' appoġġ tagħna f'Ħajti jridu jieħdu konsiderazzjoni dak li għandu l-pajjiż u dak li m'għandux. U għalhekk mill-lat umanitarju aħna sħaqna il-bżonn għal xogħol, eh, programmi, innovazzjoni jridu nieħdu għodda fuq livell ta' komunità sabiex dak li jkun ikun jista' jibda jerġa' jaħdem u jiddependi, ikun indipendenti. Issa, x'tallimna mill-Ħajti? Ma naqbilx li domna ma inwieġbu fil-fatt fi żmien 24 sija. L-Unjoni Ewropea kienet diġà qed tagħti l-għajnuna tagħha Pero Iva, naqbel li ma kienx hemm koordinazzjoni biżejjed, forsi minn hawnhekk nistgħu ehm, nirranġaw daqsxejn u norganizzaw ruħna aħjar qabel ma iseħħ id-diżastru. U hawnhekk jiena nixtieq ngħid li iva fil-fatt għabbażi ta' dan it-talim li ħadna minn Ħajti imxejna lejn kapaċità ta' rispons Ewropea u koordinazzjoni aħjar fiċ-ċentri tagħna. Issa il-futur. X'qegħdin x'qed jinkwetana? Aħna qed jinkwetana l-kwistjoni ta' protezzjoni speċjalment tan-nisa u aħna qegħdin inżidu l-appoġġ tagħna biex nitrattaw din it-traġedja ta' dawk in-nisa li qegħdin fil-kampijiet. U bil-fondi tagħna ta' din is-sena u ta' sena d-dieħla naċċerta naċċertaw li din il-kwistjoni tal-ħarsin u protezzjoni tiġi indirizzata u li l-Unjoni Ewropea tkun hemm għal min għandu bżonna. Issa biex nagħlaq nixtieq għal darbohra nirringrazzjakom tal-kummenti u nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l dawk minnkom illi Eh, rikonoxxew is-sagrifiċċji li qegħdin jagħmlu il-ħaddiema umanitarja benefiċċju tal-poplu ta' Haiti. Grazzi ħafna. Nadu issa għal komissarju Pilbax. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill membri parlamentari għas-solidarjetà u l-appoġġ tagħhom. Is-sitwazzjoni f'Ħajti mhijiex faċli però rappreżentanza għolja qiegħda segwi mill-qrib dak li qed jiġri u qed tipprova taċċerta li jkun hemm stabilità u li t-tieni round tal-elezzjonijiet presidenzjali jkomplu jgħinu sabiex iżidu l istabilita u inaqsu l-vjolenza. Kultant l-isforzi diplomatiċi jagħtu riżultati immedjati, ma kultant ir-riżultati jdumu ma jaslu. Uħut minnkom semmew il-żjara ta' Baby Dogs imma Għanna li nistanajtu għalli kullħat jista imur l-fejrit imma forsi ma kienieċ laħjar ħaġa f'termini politiċi. Naħseb illi aħna it-tamittana huma illi ikkun hemm elezzjoni serja u l-President ikollu il-kapacitajiet kollu biex immexxi l-istrutturar tal-pajjiż. Tieni punt li nixtieq nisħaq fuqu huwa il-kooperazzjoni tal-iżvilupp. Kooperazzjoni tal-iżvilupp tirrigwardja li tibsa' Għanna lazla li namlu xaħġa li jittina ħafna vizibilita imma li ma twassal għall-ebda bidla strutturali. Per eżempju, mux sekonna problema li aħna nibdu universitajiet ġodda fissem l-Unjoni Ewropea, nibatu sptarijiet ġodda, kuħat ikun jista jara, ma kuħat jidina proset. Pero, jista jkollna u koll li nifinanzjaw ċertu għaffajt permezz jew mill-gvern biex pereżempju naċċertaw li jkun hemm sikurtà fit-toroq. Din ma tantx hija ħaġa viżibbli għax m'hemm xejn li jgħid irid qed tagħmilha l-Unjoni Ewropea imma qed tgħin ħafna aktar biex il-pajjiż ikun stabbli. Kif ħan investu l-flus? L-iktar eh, għażla faċli, l-iktar għażla politika faċli għan nibnu djar ġodda Imma xieġri jekk m'hemmx infrastruttura għalfej x'ħajiswa dan kollu. L-infrastruttura teħtieġ investiment enormi. Kilometru wieħed ta' triq biex timbena tiswa miljun dollaru Amerikan. Aħna għanna bżon nejnu l komunitajiet lokali u koll li minnom ħataddi din it-triq għalek l ispeja summa gbar. U ħagġa kurjuża li dan huwa pajjiż fejn aħna biss għedin nejnu fl-infrastruttura ta' toroq hemm ħafna pajjiżi illi għenu l-bħajti imma aħna biss għedin nejnu biex għaldi l-infrastruttura dina kienet għażla diffiċli però jgħin l pajjiż biex ikollu l-bidla strutturali. U ħagġa li ma semmitx ħafna hawnhekk. L-impenn u disbursement huwa relatat mal-fondi. Il-fondi ma jistawx jiġu użati ħażin u dana jieħu il-ħin. Dina mis sempliċiment kwistjoni li aħna niddeċidu wara issa tal qul l-flus mill-ewwel. Le, l-affarijiet jieħdu l-ħin għandna proċedura sħiħa li rridu ngħaddu minna, ma sax naqbdu 1.0 eh, miljuni mill-kont tagħna u nibatuhom lil Ħajti qisu xejn mhux aħna għandna responsabilità lejn minna ħalla 16 ċittadini tagħna l-affarijiet zda xej żmien, però dan huwa żmien użat tajjeb għaliex ma rridux li jkun hemm użu ħażin tal-fondi. Għax inkella il-sistema l-għajnuna ta' rikostruzzjoni f'Ħajti, ċittadini tagħna ma jibqgħux jarawha f'dawl tajjeb. Grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom, sinjuri, kellna diskussjoni verament illi qawwet ilna qalbna u nittamaw li aħna jirnexxina nindirizzaw dawk il-punti kollha li qajjimtu intom illum. Grazzi. Grazie kommissar. Grazie tassew kommissari, sar ċevejt sitt proposti ta' risoluzzjoni. Id-diskussjoni issa maluqa u l-votazzjoni ser issir għada fis nofsija issa fil punt li jmiss tal-agenda hija mistoqsija orali fuq il-kriżi tal-iskart fil-kampanja. Bek nistaw nibdew bali nagħtu l-kelma lil L-awturi nibdew bis-sur Oken għal żewġ minuti.